għaluli li memx għalfejn li niddiskutu din il kustjoni il-lum li ma tpoġġiġ fuq l-agenda tal-lum. Iva, President, l-espiega li għadek kem tajtna, hemm ħafna nies li ma jixtiequx li jitkellmu dwar situazzjoni fid-Danimarka, jiena naħseb li qed nitkellmu fuq kwistjoni ta' kredibilità l-Unjoni Ewropea u għal daqstant li nitrattaw eh, l-istati b'mod l-istess. Il-bira ħadna ħafna ħin, kien ġustifikat dan, li niddiskutu situazzjoni fil-Polonja, u kol l-istess ħadna l-ħin eh, u kien ġustifikat biex niddiskutu l-situazzjoni fl-Ungerija u kol. Issa għanna situazzjoni li qed iżvolġi fil-Danimarka li fl-opinjoni tiegħi għanna niddiskutuha. Aħna l-Kumitat tal-Libe tajni ċans biex jiddiskuti eh, din il-kwistjoni qabel il-dibattitu fil-plenarja u qed nara li dawn eh, tal lib edin eh, jilabu bil klimu u jridu jipposponu. Ġifiri, anki il-miżura tkun diġa ġiet adottata fil-Parlament tad Danimarka. Għalhekk jiena bħala President qed insaqsik kiena, inti għet li diskutejt mal-gruppi politiċi kollha, jiena nixtieq nitolbok li nivvutaw dwar dan. Jiena naf li fil-gruppi politiċi kulħa, mux kulħa qed jaqbel li nipposponu dibattitu. Jiena naħseb biex nkunu ċerti issa nieħdu vot dwar jekk għandniex impoġġu fuq l-aġenda din il-kwistjoni fid-Danimarka. U nivutaw. Namlu ġifiri il-votazzjoni nominali. Naraw min jirbaħ. U min jirbaħ ġifiri skont kif niddeċidu dan jitpoġġi xew le fuq l-aġenda għad-diskussjoni fil-plenarja. Um, Herr Präsident, ich unterstütze. Präsident, Jiena naqbel u nappoġġa il-proposta ta' Sur Lamberts nixtieq u konnejt li jiena mhux bis-sorpriża imma anki imdejqa bil-fatt li l-konferenza tal-Presidenti jisu din it-talba tal-grupp tal-ħoder fil-konferenza tagħhom intom iddiskutejtu jekk għandix niddiskutu dan il-punt din il-ġimgħa il-mexejja tal-gruppi ikkommentaw il kondizjoni li sejn li libe jiltaqa fl-aħħar eh, ta' jannar u għal daqstant ħattu deċiżjoni differenti. Imma huwa ċar li din il-proposta għada pertinenti u f'din il-part session għanna niddiskutu għalek għanna nivvotaw. Irridu nkunu nafu xinu ma l-fatti għawnek. U il-fat li il-liba mux sejn taqa il-lum, jena naħseb il-raġuni politika veru, għalix mux sejn taqa din il-ġima, hija li għaw min ma jriċ li dan il-parlament ma jgħidx kif jaħseba qabel din il-mozzjoni ta' dim il-parlament ta' Danimarka. Signora Intveld, grazzi, President il-grupp tiegħi jaqbel li huwa importanti li niddiskutu din il-kwistjoni bil-kontrarju kif jaħseb sur Lambert. Anki l-gvern ta' Danimarka jixtieq li jiġi jiddiskuti hawnhekk magħna jridu anki jiġu din il-ġimgħa. Iva, importanti li niddiskutu l-kwistjoni qabel jitgħet il-vot fil-Parlament ta' Danimarka. Imma jiena naħseb li ftit artifiċjali llum inkomplu nimponu li naraw li jsir il-dibattitu llum imma nhar it-tnej il-grupp tal-libe se jiltaqa. Iġifiri jina nitolbok li terġa tikkontattja il-president tal-libe u terġa titlobhom biex jiddiskutu il-punt minn nhar it-tnej stess. Iva, grazzi ħafna Sur Weber. President, fil-bidu tal-din sessjoni nhar it-tnej, jiena tajtek il-pożizzjoni tal pepe missa l-esperti tagħna ġifri kollegi tal-Kumitat Liber u anki il-fatt li l-diskussjoni mal-koordinaturi qalu li din mhux diskussjoni urġenti għalhekk il-grupp tal-ħodor rridu jirrispettaw il-fatt li l-esperti f'dan il-Parlament mhux qed jaraw xi urġenza hawnhekk fuq dan l-affarijiet għanna laqat tal-affarijiet interni il-gvern ta' Danimarka għalinna li mandux lebda problema li jiġi diskuti maħna. Għalek jina naħseb li nħallu il-kollegi jgħamlu xolom kif suppost. Nishtiq nejt li fuq din il-leġislazzjoni f'Danimarka qed nitkellmu fuq dawk li qegħdin ifittxu l-azil ikunu fuq l-istess livell ma' ċittadini ta' Danimarka. Iċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż mhux b'mod awtomatiku għandu ċess għal affarijiet soċjali, imma jiena aħna jinara li ma nistawx inkunu aħna xi parlament supra eh, il-parlament l-oħrajn, għax inkella nkunu edin npoġġu il-proġett Ewropew tagħna friskju ridu nirrispettaw il-deċiżjoni tal-Parlament ta' Danimarka wkoll. Tajjeb is-sinjuri Is-sur Fistis is-sur is-sur Fistisen l-ewwel. Naħseb li tkun xi ħaġa mhux raġunata mod ta' kif nuru s-seta fil-Parlament Ewropew jekk aħna nindaħlu fix-xogħol tal-Parlament tad-Danimarka. F'dan il- qasam il-nies ivvutaw qalu kif iridu l-affarijiet. Jekk ridu investigaw jekk id-Danimarka x-demokrazija jew le, tkun il-sta għal-Kummissjoni u Sur Timmermans li jibdow il-proċedimenti. U qed nitkellmu fuq qatt ta' liġi fuq abbozz. Mill-ewwel qari qed naraw li qed jintlaqa tajje fil-Parlament tad Danimarka il-partit tal-alde qed jipproponi din il-miżura u anki il-partit tal-ICR fid-Danimarka jgħat warajh. Anki l-PPE tad-Danimarka qegħdin jappoġġjaw. Għalhekk naħseb mhux għalina li niddeċidu xinu tajp joħazin ħażin fl-Istati Membri. Grazzi, Sinjur President. Il-grupp tiegħi jixti eh, jappoġġja il- eh, Deċiżjoni tal-konferenza tal-Presidenti juħalli fidej il-Kumitat tal-Libe biex jiddiskuti qabel niddiskutuha fil-plenarja. Imma ma mhux bil-fors qed naqbel mal-argumenti li għadni kemm smajt. Jiena naħseb li s-sitwazzjoni fid-Danimarka jistħoq ilha li niddiskutuha aħna wkoll fil-Parlament, niskutuha fil-font ukoll. U ma naħsibx li għanna jkonna ftit dibattitu ek ta' kafkaf. L-ewwel fil-libe għandu jiddiskutu jew bat taddi fil-plenarja diskussjoni. Grazzi ħafna Sur Guerrero. Jiena naħseb li l-opinjoni hija ċara issa. Sur Lamberts jixti li nivvotaw issa biex naraw podġux din il-proposta fuq l-agenda tal-lum jew ta' għada. Is-Sinjura Indvelt qed tipproponi li għandu jkun il-Kumitat tal-Libe li jindirizza din kwissjoni nhar it-tnejn stess. Dawn huma żewġ proposti li għandna qudiemna. U qed naraw li s-suġġeriment ta' Senjura indvel dan dal-appoġġ. Naf Sur Lambert li inti ma taqfil, ma taqbilx dan fimtu huwa ċarissimu. Imma huwa xogħol il-President li jara fej qiegħda l-maġġoranza. Qabel nivvutaw, Ħa nivvutaw fuq fu il-proposta ta' Sinjura indvel, imma Sur Gollnish qabel. Grazzi ħafna, President, mella qed nitkellmu fuq l-artili 152 u 154 Jena naħseb li ma stajniex niddiskutu għax l-artiklu 152 huwa ċarissimu fuq dan. L-agenda ta' sessjoni trid tiġi adottata fil-bidu ta' sessjoni, ma nistawx nbidluha. Imma skont biss l-artiklu 154 biss mozzjoni ta' urġenza biss tista' tbiddel l-aġenda eh, din imma tiġi prezentata mill-President tiġi tradotta bil-lingwi uffiċjali kollha u ma tistax tiġi diskussa qabel is-sessjoni li tkun ġejja wara il, il, dak li ħabbar il-President. Iġifieri, Eh, irridu noqogħdu attenti li ma morrux kontra regoli stess tal-istituzzjoni tagħna. Tal-istituzzjoni tagħna stess. Sur Golnish, inti ta' fom ir-regoli ta', ta proċedura eh, eh, tajjeb ħafna, imma forsi ma fimx eżattament il-President il-President jista' ibiddel jista jipproponi li nbidlu ftit l-agenda għalhekk jiena tlabt il-gruppi li jgħidu li kif jaħsbuha dwar dan il-punt. U kien hemm maġġoranza ċara li qed kim irrepetejna issa dal-għodu biex ma niddiskutux, anzi biex ma nbidlux l-order of business l-agenda tagħna. Imma membru tal-Kamra jista' jgħid li l-Kumitat jirrakkomanda li l-Kumitat jindirizza xi kwistjoni oħra u hekk għamlet is-Sinjura Indvelt. Għalhekk is sugġeriment hija issa li nivuta fuq il-punt ta' Sinjura Indvelt is-Sur Lamberts. Jiena nixtieq li u l-ewwel il-proposta li namlu id-dibattitu għawnek fil-plenarja dan mod kronoloġiku u din jekk din ma tintlaqax din il-proposta nivutaw fuq il-proposta Sinjura Indvelt. Herr Lambert, ich verstehe, verstehe Ihre Position. Ich bin aber anderer. Sur Lambert, jiena nista' nifmek il-pożizzjoni ma jiena ma naqbilx miegħek. Jekk il-plenarja <coughs> għandha mazz mozzjoni li tiddiskuti xi ħaġa qabel li tiġi diskussa fil-kumitat fuq dan għan nivutaw l-ewwel. Jekk ikun hemm marġoranza li jgħidu li eh, niddiskutu mal-ewwel il-mozzjoni hawnhekk kieku hekk se nagħmlu, imma Sinjura Endvelt qed tgħid li libe jiddiskuti minn nhar it-tnejn din dan is-suġġett u minu favur din il-proposta favur kontra astenzjonijiet ejja nivvotaw b'mod elettroniku biex niċċekkjaw. Mela, favur il-proposta ta' Sinjura Indvelt. Iva, jekk favur le jekk ma taqblux jew tastienu. Iġifiri biex naddu mill-proposta li jiġi diskuss dan is-suġġett fil-libe nhar it-tnejn. Mela, din il-proposta ġiet aċċettata. Tajjeb, ħafna, sinjuri. Issa, immur niġu għal program ta' attivitajiet tal-Presidenza tal-Olanda, nixtieq nitlob lill-Ministru tal-Prim-Ministru eh, Mr. Mark Rutter bħala eh, President tal-Kunsill tal-Ministri. Fidejk, Sinjur.